Voilà, merci pour vos interventions. Grazzi għal dawk l-interventi. U issa naddu għal punti ieħor, diskussjoni oħra fuq punt iktar tekniku li tirrigwarda il-difiża tal-prinċipju tas sussidjarjetà. L-ewwel nissemgħu minn is-Sur Mario Borgesio għal erba' minuti. Grazzi, President, il-pożizzjoni tal-grupp li jiena nirrappreżenta hija ċara din il-mistoqsija orali aħna rridu li il-Kummissjoni eh, treġġa lura id-deċiżjoni tal-Orti eh, ta' Strasburgo, ta' Strasberg, illi deċidiet li jitneħħew il-kurċifissi mill-klassijiet tal-iskola. Din għalina hija violazzjoni inaċċettabbli tal-prinċipju ta' sussidjarjetà. Ta li huwa wieħed mill-prinċipji ewlenin tal-Unjoni Ewropea u anki l-garanzija ta' drittijiet ta' ċittadini tal-Istati membri ħadd ma jista' jimmaġina Unjoni Ewropea kif nimmaġinawha u nikkonċepuha aħna mingħajr il-prinċipju ta' sussidjarjetà. Nibda billi nagħmel kumment ta' natura ġenerali, ovvjament. Jiem naraw il-meritu ta' din is-sentenza, ovvjament jekk aħna inneħu xi ħaġa jew xi ħadd illi kienet diġà teżisti ma, ma, ma nista' titqis bħala eh, attak kontra il-demokrazija jekk fuq ħaj ta' klassi hemm kurġifissu dan jitneħħa. Dik dak mhux ħajt like imma ħajt vojt fejn il-vojt qed jintuża bħala biex jibat messaġġ ukoll huwa wieħed mill-sinjali ta' suwiċidju kulturali u spiritwali tal-kontinent tagħna. Il-Qorti ta' Strasburgu edha tipproponi xi ħaġa li jekk jitwassal sal-estrem tiegħu se jġiel l-ċittadini tagħna biex jgħixu f'ambjent, anzi jimpedixxi lill-ċittadini tagħna illi jgħixu skont dak illi jemnu din hija l-libertà ta' twemmin. Aħna hawnhekk għandna dritt negattiv. Dritt illi wieħed jeħles mill-obbligu ta' xi tip ta' mġiba reliġjuża aħna hawnhekk qed niskelmu f'xi ħaġa kompletament differenti. Il-fatt li jkun hemm kurċifiss fil-klassi mhux biss fil-kultura tagħna xi ħaġa eh, banali, hija xi ħaġa ħafna iktar importanti il-tifsira tal-kurċifiss għandu messaġġ universali, messaġġ ta' paċi, ta' għaqda mill-perspettiva tradizzjonali tal lema tal-kultura internazzjonali dan huwa valur importanti ħafna u ċar imma huwa ċar ukoll li aħna permezza din is-sentenza issa għandna konċetti antitradizjonali li iħedġu li xaħat li kulħadd jaħseb bl-istess mod xi ħaġa li tmur kontra l-ispirtu reali tal-Unjoni Ewropea. Din hija xi ħaġa inkredibbli. Aw kważi il-ħsieb illi aħna eh, nċaħdu li ċittadini tagħna mis-simboli tagħhom li jesprimu spiritualità li l-in mill-fatti storiċi, li l-in minn rabta ma xi eh, espressjoni ta' twemmin partikolari, il-kurċifiss huwa sinjal universali. U l-Unjoni Ewropea trid tħares id-drittijiet tal-popli u anki tħares l-użu ta' simboli, anki l-użu tal-kurċifis u l-Unjoni Ewropea trid eh, tieħu prospettiva meta storika trid tkun i iċ-ċentru propju u terġa' tagħti lil popli Ewropej il-libertà li ħarsu u, u li jkomplu jożu il-simboli tagħhom li huma prinċipju importanti Il-prinċipju ta' sussedjarjetà huwa prinċipju fondamentali. X'inhi għall-Ewropa l-libertà reliġjuża? Jiena hija propju il-qorti ta' Strasburgu illi edha propju tiċħat dawn id-drittijiet Iva, naħseb illi fimna il-sens tal-mistoqsija tijak u issa nati il-mikrofonu l-Signor Antonio Kanċan. Eh, Grazie, Signor President, Sur Komissarju, kollegi. 3 ta' novembru li għadda l-Orti Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem. Laqat l-appell ta' ċittadina italo-finlandiza biex tneħħi l-kurċi fiss mill-iskejjel Kien hemm episodji bħal dan fi Spanja, fi Franza, fil-Ġermanja u anke fl-Italja. Fej fl-1988 l-istat qal li dan għandu valur indipendenti minn dik ta' konfessjoni. Konsil tal-Istat Taljani fl-2006 qal li l-prinċipju tal-lajċità tal-Istat ma jistax ma jżomx f'moħħu l-identità kulturali u ċiviltà tal-poplu. Bil-mistoqsija tagħna aħna ridna nuru l-aspett l-aktar lajk ta' din il-viċenda u ridna wkoll niprovokaw billi ngħidu li il-pass li jmiss jista iwassal biex simbolu simboli kattoliċi li għamlu parti minn tradizzjoni komuni tal-Istati membri kif ukoll il-rappreżentazzjonijiet artistiċi fil-bliet tagħna, kif ukoll il-bandiera tal-Unjoni Ewropea li twildet għal-Kunsil tal-Ewropa. id Deċiżjoni tal-Qorti ta' Dritti tal-Bniedem qed tipprova timponi mudell ta' lajċità. Dan mhux din mhux sussidjarjetà din tista' twassal għal vojt kbir. Din is-sentenza tpoġġi l-identità tagħna friskju. Poġġi wkoll li nfusna f'sogru fejn għandu xaqsam il-libertajiet tagħna. L-istituzzjonijiet tal-komunità jridu jiddefendu il-libertà u din, dan il-wiri tas simboli fejn il-poplu jaraf fil libertà tal-ħsieb tiegħu u għada ser l-premju Sakarov dan irridu niproteġu li sopartijena l-istituzzjonijiet komunitari u l-organizzazzjonijiet internazzjonali li huma msejsa fuq il-prinċipju demokratiċi. Grazzi ħafna, is-Sur Mario ma Mauro issa għal żewġ minuti. Lanzi skużawni, l-ewwel neta u l-Kummissarju. Skużawni l-ewwel il-Kummissarju. il il kummissarju Grazzi ħafna, imma jina eh, bi pjaċir kont inħalli li sur Mauro jitkellem, imma jissa jissa jitkellem warajja. Jiena ħajkolli nżom ċertu eh, regoli ta' dritt, il komissjoni ovvjament eh, il-libertà ta' ħsib, ta' twemmin ta' kuxjenza huma importanti għalli kif huma previsti fl-artiklu 10 tal-Konvenzjoni Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem u fl-artiklu 10 tal-Karta tal-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea imma minnu l-Kummissjoni tista' taġixxi biss fil-qafas tal-applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni. Fl-Unjoni, il-liġijiet nazzjonali fuq is-simboli reliġjużi fil-postijiet pubbliċi jaqgħu taħt l-ordni eh, ġuridika interna tal-Istati membri. Il-prinċipju tas sussidjarjetà japplika fil- qafas tal-Unjoni Ewropea minnu li dan il-prinċipju ta' sussidjarjetà ma japplikax biex tiġi imwet għad deċiżjoni tal-Qorti Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem li qorti internazzjonali li hija responsabbli biex tara li l-Konvenzjoni ta' Drittijiet tal-Bniedem tiġi imwet għawa minnu li l-eżekuzzjoni ta' deċiżjoni tal-Qorti Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem taqa' taħt il-kompetenza tal-Kunsil tal-Ewropa. U għamennu kol illi it-twettiq ta' deċiżjonijiet tal-Qorti Ewropea ta' drittijiet tal-bniedem huma marbuta li jagħmlu dan il-membri kollha li firmaw il-konvenzjoni ta' drittijiet tal-bniedem u l-Italja bħala pajjiż illi huwa firmatorju fi żmien 43 eh, jum wara li ħarġet id-deċiżjoni wieħed irid jara jekk hux ser jagħmel appell quddiem il-primawla. Mill-li qed nifhem jiena mill-qed jingħad fl-istampa l-Italja ħatuża din il-fakultà tal-appell. Iġifieri hawnhekk li nista' ngħid jien għandna id-dritt intern tal-istati membri li eh, applika, ma nistax inwieġeb jiena flok l-Qorti Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem u l-Kunsil tal-Ewropa li fil-fatt ħarġu din id-deċiżjoni li jiena nifhem tista' għajjem ċertu mistoqsijiet f'din l-assembleja. Mela, onestament dak li nista' ngħid ovvjament qed nisma' bir eh, u ħanisma birreqa l-interventi li ħajġu u issa ġejjin rom. Mena ħanaddu għassur Mawro. Grazie, signor Presidente. Grazzi, President, Komissarju, tal-li kien ċar fl-intervent tiegħu u jgħid illi din taqa' taħt il-kompetenza tal-Istati membri. Min jitkellem huwa konvint dwar il-ħtieġa tal ħajċi tal-istituzzjonijiet tagħna huwa konvint ukoll illi ir-reliġjon l ebda soluzzjoni għal problema politika. Iżda fl-istess waqt, aħna ma nistgħux insibu soluzzjoni ta' problemi politiċi billi nagħmlu gwerra reliġjonijiet. U għalhekk jiena ser nesprimi l-sibti permezz ta' paradoss. X'jiġri jekk aħna napplikaw is-sentenza ta' Strasburgu? X'jiġri kieku aħna kellna napplikaw dak illi jgħid illi aħna rdu nneħħu il-kurċifissi mill l Ewropej. X'namlu aħna b'din il-bandiera, l-bandiera tal-Iżvezja? Jekk dan jiġri x'namlu b'din il-bandiera din tal-Finlandja u ta' Slovakkja. U l-bandiera ta' Malta. U bil-bandiera ta' Danimarka. U bil-bandiera tal-Greċja x'namlu? U bil-bandiera tar-Renju Unit li għandha tliet slaleb. Għaliex, eżiz ħbib, Ir-raġuni għaliex dawn is islalep jinsabu fuq il-bandiri tagħna mhijiex differenti minn dik illi hija wara l-fatt li l-kurċifissi jinsabu fil-skejjel tal-Taljani. Ejjew inħallu li jkunu l-istati membri illi jagħmlu valutazzjoni każ b'każ jekk dan u qed jirrispetta l-libertà reliġjuża U dan jagħmluh ukoll fl-ispett tal-lajċità tal-istituzzjonijiet. Aħna qegħdin nitolbu dan u dan qegħdin nagħmluh għaliex qegħdin nitolbu illi l-ewwel ħaġa tiġi rispettata il-verità ta' kull bniedem u id-desider ix-xewqa tiegħu. Grazzi tassew naddu issa għal ehm, Sur Lopez Aguilar. Grazzi ħafna, Signora President. Bħala espert legali f'dan il-Parlament Ewropew jiena Naħseb eh, naqbel mal-parti kbira ta' ċittadini illi aħna f'di diskussjoni qed nieħdu l-approċċ żbaljat u ħan nitlob għal żewġ punti ta' kjarifika l-ewwel qed nitkellmu dwar deċiżjoni mill-Qorti Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem li mhix istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea. Dan huwa korp illi qiegħed fid-dawra ta' l-Unjoni Ewropea imma istituzzjoni għalih, ovvjament dan għandu xaqsa għal-irtijiet tal-bniedem u demokrazija rappreżentattiva. Qed net qed nitkellmu fuq eh, rezoluzzjoni ġudizzjarja u il-Parlament Ewropew bebda mod ma jista' jreġalura xi deċiżjoni illi tkun ingħatat minn xi qorti. Rrid ngħid ukoll li d-deċiżjoni mill-Qorti Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem tħares il-libertà ta' twemmin u anke id-diversità reliġjuża. Nafu li hemm valuri, ċertu valuri li huma komuni u reliġjon huwa wieħed mill-elementi li saru demokrazija tagħna u jekk inħarsu lejn id-deċiżjoni din toffri raġunament legali sod fuq il-libertà ta' twemmin. Mhix qed tinnega din il-ħaġa, din ħaġa li saret ta' bażi ta' l-unanimità qed nitkellmu fuq kor prestiġjuż illi qabeż għad drittijiet tal-bniedem għal 60 sena sħaħ. U fl-aħħar netu din l-aktar l-aktar din hija aktar ħaġa importanti. Kull deċiżjoni mill-Qorti Ewropea ta' drittijiet tal-bniedem jeħtieġ illi l-istati membri illi eh, firmaw il-konvenzjoni jemendaw il-leġislazzjoni skont dik id-deċiżjoni huwa fidej li l-istati membri li jihdu d-deċizjonijiet meħtieġa mbagħad fuq il-bidliet li jridu jsiru fil-liġijiet tagħhom jew affarijiet oħra li huma iħossu li huma meħtieġa imma saferna fjena m'hemm bżonn li l-istati membri jbidlu l-leġislazzjoni tagħhom minħabba xi deċiżjoni li ngħatat mill-Qorti Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem la fl-Italja u laqas f'ebda pajjiż ieħor. M'għandhomx bżonn idaħlu regoli ġenerali para riżultat ta' din id-deċiżjoni. Kien hemm referenza sussidjarjetà. Is-sussidjarjetà hija regola tal-Unjoni Ewropea li ma tapplikax hawnhekk għax din ħaġa li ma tapplikax għal dan il-każ. Naħseb illi jekk ikun hemm eh, dubji fuq il-pertinenza ta' vot li għandu x'jaqsam anzi li ma jkollux qasam mal-Parlament Ewropew, ovvjament ma nistgħu nagħmlu xejn. Hija diskussjoni leġittima ma qed l-approċċ żbaljat. M'hemm bżonn li nqajmu xi allarm. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Sofia Endveld. Grazzi ħafna, Sinjura President il-titlu ta' diskussjoni tal-lum li forsi jizvijak il-lum, jinkludi inkludi il-kelma sussidjarita u kif nifhimha jien tieħu deċiżjonijiet mill-aktar qrib lejn iċ-ċittadini u dak il-livell, sinjuri kollegi, huwa ċittadin, ċittadin individwali li qed tgħidu intom fir-riżoluzzjonijiet u li drittijiet tal-istati nazzjonali jipprevali fuq drittijiet ta' ċittadini individwali huwa xogħolna hawnhekk f'din il-kamra li nħarsu drittijiet ta' ċittadini mhux id-drittijiet tal-istati. It-tieni ngħid jekk aħna nikkonsidraw kif qed tgħidu intom li din mhix kwistjoni l-Unjoni Ewropea u jien nixtieq nifhem għalfejn dawn il-kwistjonijiet huma imnizla fil-kriterji ta' Kopenhagen, għalfejn aħna nitolbu li pajjiżi kandidati li huma jħarsu is-separazzjoni tal-Knisja u l-Istat meta imbagħad ma s-soċi tal l-istess ħaġa fuq l-Istati Membri tagħna u tilet net kollegi kien qed tgħidu lill l-Parlament Ewropew mhux kompetenti biex jitkellmu fuq dal-kwistjonijiet ma nafxa. Għalfejn aħna kompetenti li niddiskutu il-forma eh, ta' ħjar imma mhux fuq affert li joqtu ċittadini tagħna, issa fuq il- id-deċiżjoni tal-Qorti Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem illum il-ġurnata għadin mistax wara tħul fis ta' Trattat ta' Lisbona li jitlob li l-Unjoni Ewropea tissieħ fil-Konvenzjoni ta' ġittijiet tal-bidem. Ma tasbux kollegi li tkun ħaġa li ta' taħwit jekk aħna fl-istess nifs qed nirrifjutaw l-awtorità tal-Qorti ta' Strasburgu ma jistax jispjegaw din il-ħaġa lill-ċittadini tagħna. Lopez, għal il-politiċi mandomx il-xol taħħom li jindahlu fid deċizjoni tal-qorti. Forsi deċizjoni ma toġobnix eh, li tittieħed. Il-grupp tiegħi, il-grupp tal-liberali, jemmen f'Ewropa ta' diversità fejn kulħadd għandu dritt eh, li kollu twemmin tiegħu, anke li ma jkollux twemmin U naħlaq billi najt li l-istati, u mux il-qrati, l-istati għandhom jizguraw ambjent fejn iċ-ċittadini kollha jistgħu jgħixu ħilsa skont dak li jħossu huma. Għandhom jiġu mħarsa mill istati u jiena naħseb li s-sitwazzjoni tkun serja ħafna jekk huma jħossu li hemm bżonn li jmorru qudiem qorti biex jiddefendu lilhom infushom mill-istati. Kollegi taċċettawx ir-reżoluzzjoni tal-IPP u tal-ICR. Grazzi ħafna Sinjura u ngħaddu issa Assur Miroslav Piotrowski għal-minuta. Grazzi ħafna. Hemm fatt storiku il-demokratiċi kristjani kienu dawk li bdew l-Unjoni Ewropea Adenauer u oħrajn. Dawn kollha bbażaw ruħu fuq il-valuri insara. Eh, Il-bandiera tal-Unjoni Ewropea. Dak huma tnax 12 il-stilla tal-Verġni Marija. Wara 50 sena rridu naraw jekk il-filosofija tal-misriet fundaturi għadix tot. Hemm din id-deċiżjoni skandaluża tal-Qorti Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem eh, minn Strasburgu u nistgħu ngħidu allura li ebda mħallef illi ġi mażul mill-politiċi ma jista' jitlob illi wieħed jiċħat is-salib. Jekk nadotaw din id-deċiżjoni nkunu qegħdin inkasbru l-valuri insara. Komissarju, ma taħsibx int li eh, dan huwa ksur tal-valuri insara u li dan ser iwassal għal katastrofi fl-Ewropa? ma taħsibx li rridu nibdew diskussjoni fuq l-importanza tal-valur insara fl-Ewropa jmississa li sur Manfred Weber għal żewġ minuti. Grazzi l ewwel ħaġa, se ringrazzjak tal-li kena dan il-dibattitu su Lopez Aguilar għal li aħna maħniex responsabbli għal dan huwa bħala espert eh, ġuridiku, jiena qed nitkellem bħala politiku. Ħafna persuni ma mħasba minn din is-sentenza tal-Qorti ta' Strasburgu għalhekk irdu niddiskutuha. ngħidu dwar relazzjoni bejn l-Istat u l-Knisja? Dan fil-passat wassal għal konflitti mdemma. U jiena naħseb li fl-Ewropa għandna separazzjoni bejn l-Istat u l-Knisja. Iżda għandna modelli differenti. Fi Franza huwa pajjiż sekolari, fir-Renju Unit il-kap ta' stat ir-reġina hija u għoli tal-Knisja Anglikana u għalhekk għandna dawn il-modelli differenti fl-Unjoni Ewropea. Ja naħseb li huwa meħtieġ illi nistaqsu għas-sussadjarjetà biex kull pajjiż ikun jista' jkompli eh, fil-modija tiegħu. Jimma rrit nitkellem dwar is-sussidjarjetà, iżda għandi mistoqsija dwar il-valuri Ewropej ta' solidarjetà, sussidjarjetà u l-libertà. Għaliex mingħajr dawn il-valuri tal-kristjaneżmu din hija xi ħaġa li ma nistgħux naħsbu dwarha, din ma taħdimx fiċ-Ċina u fil- dinja rbija bl-istess mod. Iżda fl-istess waqt naħseb irdu ma nisfurzaw lil ħadd biex ikollu l-istess twemmin. Aħna eh, gburin bil-libertà ta' reliġjon tagħna, iżda din il-libertà teżisti eh, sal-limitu li wieħed jista' jażil li jkun ateist, dan huwa leġittimu, iżda wieħed ukoll għandu dritt illi jkollu twemmin. Fir-reġjun tiegħi biktar minn miljun eh, ta' persuni 80% huma kattoliċi. u bħal dawk li huma tejjisti u jitolbu għat-toleranza dawn it-80% li ma kattoliċi qegħdin jitolbu illi dawk li m'għandhom m'għandhomx ebda twemmin reliġjuż ma jkunu tolleranti tal-twemmin tagħhom. Ma jkunu jistgħu jipprattikaw reliġjon fil-pubbliku dawn is-simbolu, simboli kristjani jiġu aċċettati fis-soċjetà mill-minoranza wkoll. Din hija xi ħaġa perfettament leġittima. Jekk wieħed qed jistaqsi għat-toleranza, Mela l-ura wieħed irid tkun tolleranti wkoll għal dawk illi għandhom it-twemmin tal-Kristjaneżmu. Issa s-Sinjura Joanna Sinesin. Grazzi, Sinjura President, l orta Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem fi Strasburgu iddeċidiet l-esposizjoni tal-kurt xifis fl-iskejjel tikser libertà reliġjuża. Din ma tippermettix ukoll biex il-ġenituri jedukaw jgħalmu l-uliedhom skont it-twemmin tagħhom. U għalhekk din tikser il-libertajiet fundamentali s-sentenza hija ċara, trasparenti u faċli biex wieħed jifhimha. U forsi għalhekk taqajjem dan id-dibattitu kollu. Xi ħadd jagħmel tabir ruħu li mhux jifhem. Is-sentenza eh, dan jagħmlu billi jitlob eh, trasparenza minnaħa tal-Kummissjoni. L-istituzzjonijiet tal-Unjoni m'għandhomx kompetenza biex evalwaw din is-sentenza. La din u lanqas oħrajn. U għalhekk hemm sim tal-setat il-qorti taqa taħt il-Kunsil tal-Ewropa u mhux tal-Unjoni Ewropea. Jien xtaqt nwieġeb għal min għamel din mistoqsija orali. Din is-sentenza ma tiksirx il-prinċipju ta' sussidjarjetà, anzi tejn biex wieħed jirrispetta dritt komunitarju. Tejn il dawk l-istati l-insew li fil-kostituzzjoni tagħhom hemm dispożizzjoni illi jekk ma tipprevedix ikun hemm diviżjoni separazzjoni bejn l-istat u l-Knisja mela allura wieħed jiġi penalizzat l-istati membri jridu jirrispettaw dan il-prinċipju biex dan ma jkollux konsegwenzi fil-ħajja ċivili. Huwa pożittiv li ċ-ċittadini meta jaraw li dawn id-drittijiet ma jitux rispettati ikunu jistaw iduru lejn il-qorti. Din is-sentenza hija fundamentali għall-identità tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea u biex din tiġi mwettqa. L-espożizzjoni ta' simboli reliġjużi fil-spazji pubbliċi anke jekk limitati bħal mwal iskejjel ma jeħtieġ il-proibizjoni li wieħed jagħmel l-islalef fil-knejjes jew nkella l-bnadar. Din hija biss ħarsin ta' drittijiet ta' ċittadini anke fil-pajjiż tiegħi din il-krilkazzazzjoni tilimita ir-rispett ta' ċittadini Polakki ħadd ma joħlom illi jiprojbixi biex iċ-ċittadini tiegħi ma jimxux ma' sentenza tal-Qorti ta' Drittijiet tal-Bniedem. Grazzi, Sinjura Sinessin. Issa l-Onorevoli Gazina żewġ minuti. Signora President, deċiżjoni tal-Qorti Ewropea ħolqot problemi mhux biss għal min jemmen iżda dak kollha illi fil-kurċifis raw sinjal ta' speranza, fiduċja, solidarjetà kontra il-biża u l-ġieħ. Aħna nittamaw illi din id-deċiżjoni tiġi mibdula irridu inneħu ġifiri l-isem tal-Red Cross, sal plaħmar Irridu inneħu il-kurċifissi kolla li jinsabu fil- fil-widin tagħna dan kollu joħloq riflessjoni ta' importanza ċivili politika. Drittijiet tal-bniedem huma drittijiet tal-individwi bħala xi ħaġa iżolata minn kuntest soċjali u nkella dritt illi wieħed juri r-reliġjon tiegħu u twemmin tiegħu u dritt tal-poplu. Ma tiswa xej tradizzjoni, intelligenza, l-istorja, l-arti illi għal-bosta millenji fissru l-identità tal-popli. Ovvjament, hemm dritt biex hemm eh, dialogu u eh, relazzjoni bejn il-sussidjarjetà u dan il-fatt. Jista' jkun hemm konflitti bejn drittijiet tal-bniedem għaliex inneħħu lill-istati il-possibilità li huma bil-liġijiet tagħhom isolvu dawn il-konflitti skont is-sensibilità etika tal-popli. Ta U għalhekk qed naraw din il-kwistjoni tal-kurċi fiss il-Qorti Ewropea xi drabi oħra għalfet il-poter tal-istati biex jiddeċidu fuq punti ta' kontroversja, per eżempju, l-eutanazja. Il-Trattat tal-Lisbona jobbligana biex aħna naderixxu għal-Konvenzjoni Ewropea u nirrispettaw il-deċiżjonijiet ta' drittijiet tal-Orti Drittijiet tal-Bniedem tkun saħġa gravi jekk poter sopranazzjonali li ktar jekk ikun eżerċitat minn numru limitat ta' persuni li ma jfissirx l-opinjoni tal-maġġoranza din aħna nisimaw minna u tmur kontra l-libertà tagħna u għalhekk jiena nittama li riżoluzzjoni tal-Partit Popolari aħna nivvutaw dwarha u nivvutaw b'maġġoranza. Grazzi sur Kazini. Issa ser naddi għal proċedura kħedż DI. Is-sur Mikolasik ser jitkellem għal minuta. L-istorja tal-Ewropa, tal-Istati u tal-Ewropej hija marbuta mal-messaġġ tal-Kristjanità. Tobba jew toboda, U għallek din tirreferi għal tradizzjonijiet kristjani, anke l-Kostituzzjoni tal-Unjoni Ewropea fil-premessi tagħha tirreferi fost l-oħrajn għal twemmin reliġjuż Ewropew bħala bażi tal-valuri universali. Fl-Unjoni Ewropea tal-lum drittijiet fundamentali huma garantiti mill-Karta Ewropea ta' drittijiet tal-bniedem u l-Konvenzjoni ta' drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali. Din hija xi ħaġa maqsuma bejn l-Istati membri u żviluppat matul is-sekli. Innaħseb l-Unjoni Ewropea trid tirrispetta l-istorja, l-kultura u tradizzjonijiet. U trid tqum kontra dawk l-Istati membri illi jiddefendu dritt tagħhom. U dan jinkludi s simbolu simboli u l-wirt Kristjan. Biex nikkonkludi nixtieq ngħid li l-dispożizzjonijiet tal-Karta u lanqas tal-Konvenzjoni Ewropea jestendu l-poteri tal-Unjoni. Grazzi. Is-sur di jaftemido. Grazzi, Signor President. Jina sellift xiklim u sen nesprim il-fat illi il-kruċifis mux ħaġa li jamposta. Imja ħaġa li tatina ċertu valuri, ħna t-nitkelmu dwar storja tmur l-ura eluf ta' snin. ħana mnistawx nishtu l-valuri li ħolquna Demokrazija hija bbażata fuq dinjità u rispett. U għalhekk aħna irridu ngawdu ma' dawn id-drittijiet u mhux nillimitawhom jew nimponuhom. Iva l-prinċipju ta' sussidjarjetà jrid jiġi rispettat u rikonoxxut mill-istituzzjonijiet kollha, l-entitajiet kollha, rati kollha madwar l-Ewropa. Rridu wkoll nirrispettaw il-libertà tal-ħsieb u ta' twemmin. L-għażla l-istati membri juru dawn is-simboli il pubbliku eh, simboli formaw parti mit-tradizzjoni tagħhom hija xi ħaġa li mistax tiġi kompromessa. Libertà naħseb li hija waħda mill-valuri essenzjali tas-soċjetajiet tagħna u l-pilastru ewlieni tal-libertà u l-ġustizzja tagħna. Din qed hawnhekk qegħdin nikkompromettu il-sissien ewlenin tal-Unjoni Ewropea. Grazzi sur Papa Nikolaw. Grazzi, Signor President. Jina naħseb illi l-qorti għamlet zbal. Meta qalet illi wieħed ma jistax juri l-kurċifissi fil-klassijiet. Din il-kwistjoni waħda soċjali. Aktar mill waħda ġuridika. Jien naħseb li aħna rridu nżommu mal-prinċipju tas sussidjarjetà. Il-mistoqsija tal-wirita simboli reliġjużi hija xi ħaġa tifforma parti mit tradizzjoni l-istorja ta' kull pajjiż. Dinja parti mill-bandiera tagħna fil-Greċja aħna għandna simboli kristjani illi huma murija fil-klassijiet fil-Greċja mhux għaliex aħna dan irridu ndaħluhom fl-imħuħ ta' l-istudenti tagħna ma għaliex irridu nuruhom illi dan kollu jifforma parti mill-istorja tagħna. Aħna konna maħkuma mill-Musulmani għal 400 sena. Issa, Signora Zaborska. Signora President, Komissar, nishtiq nikkummenta dwar tlet punti. Illum lejlit il-miliet u l-aħħar tas-sena, illum it-tlieta 60 sena wara li waqafna l-Unjoni Ewropea għadna niddiskutu dwar pilastru tal-Unjoni Ewropea tal-integrazzjoni Ewropea li huwa l-prinċipju ta' sussidjarjetà. It-tieni ħaġa, il-kwistjoni ta' Sur Borghezio hija dwar sentenza tal-Qorti Ewropea fi Strasburgu. Sentenza li dwar il-ksur tal-Konvenzjoni Ewropea u l-preżenza tal-kurċifis fl-iskejjel Italjani. Din għajmet bosta tħassib ħafna stati membri parlament Slovak adotta deċiżjoni, rezoluzzjoni l-ġimgħa l-oħra u din hija deċiżjoni li hija f'kunflitt mal-wirt kulturali tagħna u l-istorja kristjana tagħna. Biex nikkonkludi nixtieq ngħid li meta jiena qrajt din la bosta riżoluzzjoni jiena ma ħassejtniex tajjeb. Jiena naħseb li aħna ma konniex kuraġużi biżżejjed li poġġejna dawk il-punti ta' Trattat ta' Lisbona li huma direttament marbuta ma' dan. Grazzi Sulalan. Grazzi. Għadin għawnek ftit ħafna li qed niddiskutu hawnhekk issa l kwistjoni dwar il-kurċifiss. Jekk aħna nitkellmu dwar il-kurċifiss, irridu kol insemmu il-sussidjarjetà ma nistawx ma naslux għal konklużjoni li l-Ewropa tagħna tistħi mill-verità storika tal-eru tagħha, eru insara li kif kien qal gete hija il-lingwa komuni tal-Ewropa. Fiħdan il-Parlament Ewropew hemm 24 lingwa uffiċjali li juru li m'hemm xejn li jaqat l-Ewropa jekk mhux il-kristjanezmu, nixtieq nistaqsi lill kummissarju Barro. Għalfejn wara li fl-Iżvizzera referendum popolari għataħħa illi ma jkunx hemm iktar minareti, il-Kummissjoni Ewropea u l-Unjoni Ewropea, il-ġnus ma' l-Lega Arbija kollha ikkundannaw ir-riżultat ta' dak ir referendum għalla volja l-Svizzera ma tamix parti mill-Unjoni Ewropea u l-lum qed tieħdu atteġġament ta' neutralità fir rigward ta' kwistjoni li tolqot l-eruq tagħna, l-identità tagħna u r-ruħ tagħna. Grazzi, Sur Sogor. Grazzi. il-protestanti li ma imux u ma jirrispettawx il kurċifis bħala simbolu. Daw kolla ritnajdilom li jiena niġi minn kostituenza fejn il-maġġoranza u sara It-tfal tijaj imorru l-skola ma tfal insara imma l-inna l kurċifis ma jdejaqniex irridu namlu differenza bejn simboli differenti jiena korċifis ma jdejaqnix. It-tfal tiegħi laqqas ma jdejaqhom il-korċifis. Veru li f'ċertu partijiet huwa simbolu tal-Inkwiżizzjoni ma huwa wkoll simbolu u tradizzjoni. Naħseb li rridu nitkellmu dwar kif għanna noħorġu mill-krizi finanzjarja u mhux fuq il-kurċifiss. Irridu naraw għalfejn dawk li huma kontra din il-miżura semmaw leħinhom imma ikolli ngħid jiena m'għandi xejn kontra il-simbolu tal-kurċifiss jiena Jiena nejx b'tali mod li l-kurċifis dejjem u dimajnejja ma naħsibx li jemma fejn għodu niddiskutuh dan il-punt. Is-Sinjura Dodds, l-axar kellima f'dan id-dibattitu għanda minuta. F'dawn l-axar sin rajna kampanja biex innaqsu il-libertà tal-espressjoni reliġjuża. Illum Lillian Ladell, reġistrar Nisrana, Nisranija, tilfet il-kas taħa għal diskriminazzjoni reliġjuża fir-Renju Unit il-liġijiet ta' ugwaljanza qatt ma ħarsu lill-insara u emenda biex tħares il-libertà tal-twemmin ma tlaqax 15 ilu u l-Kummissjoni fl-opinjoni raġunata tagħhom qalu li ir-Renju Unit irid innaqqas il-klawżola ta' salvagwardja għal ehm, dakollu li għandu x'jaqsam ma' twemmin. In-nies li għandhom fidi għandhom ikollhom ukoll id-dritt li jesprimu għal fidi tagħhom l-insara għandhom ikunu mħarsa mill-liġi mhux ikkastigati minna. Grazzi, Signora Dodds. U issa nixtieq nati il-mikrofonu lill kummissarju Barro. Grazzi, Signora President. Il-pajjiż illi jina naf l-aħjar kellu ħafna diskussjonijiet diffiċli fuq dan is-suġġett u jiena jkolli ngħid sempliċement imma fuq livell personali ngħid li nixtieq li l-Parlament Ewropew jibqa tolleranti u jibqa f'perspettiva ta' rispett reċiproku hemm familji illi ridu jirrispettaw tradizzjoni nisranija, hemm moħrajni li ma jaqblux magħha. L-Ewropa hija magħmula minn din id-diversità reliġjuża, kulturali u naħseb illi rridu nkunu meqjusa ħafna fuq eh, suġġett bħal dan it-tip ikolli najt dan għalix jiena batejt ħafna fil-pajjiż tiegħi mill-eċċessi miż-żewġ naħat. Madana kollu jiena hawnhekk qiegħed hawnhekk biex naħdem fuq in-naħa tal-liġi u ma nafx kif diskussjoni bħal din tista' ssir hawnhekk meta l-ewwel qabel kollox skella issir fil-Assembleja tal-Kunsil tal-Ewropa u fil-Parlament Nazzjonali tagħna. Fl-opinjoni tiegħi Emmek kien postu dan id-dibattitu u jiena n-num tal-Kommissjoni nħosni obbligat li najt li iva l-Kommissjoni għandha għalba ħafna għal-rispett tal-prinċipju tal-libertà ta' twemmin u matriċi li kunem mebda tip ta' diskriminazzjoni kontra persuni ta' twemmin partikolari imma il-Kommissjoni ma tistax taġiexi barra mill-qafas legali stabilit mit-trattati u mandiex pożizzjoni li t-intervjeni bħala l-gwardjana tal-trattati meta ma dak li tajti ma jaqbilx ma drittijiet tal-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni tifhem il-pożizzjonijiet differenti li ġew eh, espressi hawnhekk imma laqas ma tista' f'kwistjoni li m'għandix taqsam ma' dritt Ewropew terġa titkellem u semmi leħina dawn jaqgħu taħt il-kompetenza legali tal-istati membri. Jiena naħseb illi xorta kien dibattitu utli u interessanti imma l-daw kolla li ħadu sem f'dan il-dibattitu nistedinom milli juqodu attenti u għax probabbilment il-Konsil tal-Europa u l assemblea tal-Konsil tal-Europa se e, jerġaw jitkelmu dwar l-interpretazzjonijiet li wieħed jista' jagħti għall-konvenzjoni ta' drittijiet e, tal-bniedem imma aħna ma nistawx ninvolvu ruħna f'dibattitu illi konċerna l ewwel qabel kollox il-Qorti Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem u l-Kunsil tal-Ewropa. Skużawni li ma nistax inti kont weġibi taħjar il-lejla imma jiena kelli ħassejt li l bżonn sinċerament illi namel din it-tweġiba dawn huwa qasam illi huma kwestjonijiet illi għandhom jiġu trattati fil-parlamenti eh, nazzjonali tagħkom. Grazzi sur kommissarju, hekk issa ħna nagħlqu dan id-dibattitu. Is-seduta l miss eh, tibda għada l-erba' 16 ta' Deċembru fid